battitu nar u l-vot ser sir fit-tmini battitu ta' diskussjoni fuq iksur ta' dritti tal-bnedmin, issa għan ħan nkunu diskutu, għan għazzani rizoluzzjoni dwar l-Iran. Nadu għas-Senjura Gomes. L-Iran nikkaterizzawa bħabba diversita etnika, politika u religjuza taħħa il-maġġoranza ta' xiti ma jħarsux il-minoranzi. Fil-bliet kbar hemm persuni moderni li lesti li jgħixu fil-21 seklu ma dan ibeżza r-reġim għaliex dawn iridu li jkun hemm oppressjoni u għaxem il-fanatiċizmu reliġjuż u jekk daw ma jizbux dak li jridu jgħaddu għal repressjoni violenta. Aħna rridu namlu xi ħaġa sabiex eh, naraw kif ser nittrattaw dawn l-autoritajiet li qegħdin imexxu dan il-mod kifer anki speċament fuq il minorni u n-nisa. Irridu nabatu żewġ messaġġi ċari. Irridu nuru li aħna na fiduċa fiż-żożija tal-ċittadini tal-Iran. Illi l-Iran taqdi rwol li għanda taqdi fil- fil- fuq livell internazzjonali illi aħna mhux se nikkopraw magħhom sakemm dawn mhux ser kemm dawn ikomplu jistokolaw il-libertà tal ċittadini tagħhom. Grazzi, is-Sur Xjaka, is President, Komissarju, kull gvern u għal jisir leġitmu minħabba li ħares iċ-ċittadini tiegħu kull reġim illi ma jagħmilx dan jitlef il-leġitimità tagħha fil-komunità internazzjonali u l-izolazzjoni tal-Iran li tiwassal għal erda taħħa nefisa u dan għandu effett tossiku fuq il-pajjiżi ġirien u l-bqija tad-dinja. Ma nistawx naqbul nħarsu bdejna fuq zaqna meta hemm iż-żgħażagħ li qegħdin il-minorenni qegħdin jinqatlu persuni ġi u stuprati u dal-vjolenza li għaddejja. Aħna qegħdin hawnhekk biex ngħidu li mhux se naħfru lil dawk illi qegħdin iwettqu reati kontra l-umanità u aħna ser nkomplu na għankomplu um, nappoġġaw l-Iranjani ek kif jiprotestaw għadritt tagħhom tal-demokrazija u libertà. L-Unjoni Ewropea għandha responsabilta illi tħares dawn id-drittijiet tal-universali tal-bnedmin anki meta titkellmu dwar affarijiet bħal programm nukleari tal-Iran. Huwa biss meta l-Iran issir leġitmu fajnejn il-ċittadini tagħha li li tista' issib leġitmità fil-komunità internazzjonali. Grazzi. Grazzi. Is Sur Kilan issa. Grazzi. Il-situazzjoni hija għandha l ero fid-dittatorjat li hija notorju għax hija tissopprimi id-drittijiet tal-bnedmin. Is-sitwazzjoni marret allar wara l-elezzjonijiet ta' Ġunju għaliex torturi, sekuzzjonijiet ta' minorenni u tan-nisa affarijiet bħal dawn qed jiżdiedu. Għandhom fil-fatt l-ikbar numru ta' pini ta' mewt li nataw wara ċina Il-bira l-reġim tal-Iran għal u ħames ħabsin fil-ħabsa Teran, inkluż Sinjura Kahili li għandha 28 sena li hija raba marra li ġiet malqa minn dan il-reġim iranjan fil-passat. Da m'għandux xaqsa marreati illi l-ħabsin suppost wetqu, imma huwa għasfor sempliciment biex jintensifikaw it-terror fil-pajjiż, speċjalment fost iż-żaza u n-nisa għaliex huma ewrew ir-rieda għad-demokrazija u jopponu il-sistema. Grazzi, Sur Tavares. Grazzi mod indipendenti mill delegat delegat li għanna unnek fil-sala, għannek għad netkelmu dwar ħafna persuni illi fl-Iran għedin protestaw u għedin jissugraw ħajjitom kontra l-elezzjonijiet illi eh, ma kienux leġittimi dawn irridu jinataw l-appoġġ tagħna dawn iċ-ċittadini. Billi ngħinuhom ngħinu dawn il-miljuni ta' ranjani li qegħdin jiġildu għad-demokrazija u d-drittijiet tal-bnedmin. Dawn qed jagħmlu da hekk nerġa' nfakkar billi issugraw ħafna ħafna aktar milli milli jissugraw id-diplomatiċi. Il-politika tal-vant dejjem kien anzi tal-ponent dejjem kien ignoranta meta kienet tqis l-Iran. Ħafna drabi aħna ma ridniex naċċettaw illi l-Iran kienet tagħmel parti mill minn dak ir-reġim li ma jagħtix biżejjed rispett liċ-ċittadini tiegħu. Artist Iranjan li huwa kellu jaħrab mill-pajjiż wara l-elezzjonijiet juwa eżempju ta' kif as-asfadal as-asem as-sizisti ta' Repubblika Iranjana issa din nistennew huma qed jistennew permezz tar-riżoluzzjoni qed jistennew is-solidarjetà min-naħa tagħna. Grazzi, signora Travresh, issa is-sur Provera, minn sex minuti nofs, sur President Kulħadd nafu l kondizzjonijiet politiċi u soċjali li fihom jgħixu ċittadini tar-Repubblika Iżlamika tal-Iran. Nafu kemm hemm intħil mir-reliġjon fil-deċizjoni fil-reliġjon fil-deċizjonijiet politika u anki fil-drittijiet tal-bnedmin. Għandek il-til ta' Benuċċoji li iż li għomin renni li ġi kondannat għal mewt. Dan l epizodju u għawet minn sensila ta' atti gravi kontra drittijiet tal-medmin illi raw oppozituri politiċi minn omosessuali, ġurnalisti intellettuali daw kolla il qegħdin jiġġeldu għal tkabbir soċjali u ċivili tal-Iran. Is-situazzjoni mara tal-ar taħt Mahmoud Ahmadinejad illi tabidu għal-presidenza tiegħu billi nega l-Holocaust kemm il-darba u id dritt tal-eżistenza tal-Istat ta' Izrael. Mill-2005 il-numru ta' til fl-Iran, fl-eżekuzzjoni fl-Iran, irduppjat u kwadrapplikat u issa u għal-unika wieħed fejn għedin iż-żaza għedin jidġu kontanati għal-mewt u għed jittużaw koll użi ta' tortura medjavali bħal per eżempju amputazzjoni u tħagġir. Imma l-reġim diffikulta diffikultà juru għaliex qed ju u dan huwa xhieda tal-protesti kbar li qed isseħħu ġewwa Ned għalga soltan li atlet maqtlu kol kienet qed tipprotesta għad-drittijiet tan-nisa mhux biss saret simbolu tal-repressjoni imma anki simbolu tal-libertà ta' poplu li l-Ewropa għandha tgħin. Kif? Billi ikon hemm rispett ta' drittijiet tal-bnedmin u rridu irridu namlu mod li toroq tagħna ifakru il-din il-mara, eh, s-sunjora Sultan, għaliex din tkun ta' għatta solidarjetà għal-ċittadini tal-Iran u kun qed jagħti l-informazzjoni liċ ċittadini tal-Ewropa tal-affarijiet gravi li huma dejjem dan il-pajjiżi. Jiena nittama illi il-ritratta Jung Sang Suki, il-ħdejn li ritratta Jung Sang Suki li għedda fuq qoddim il-Parlament Brussel u koll insibu il-ritratt ta' Sinjura Soltan. Ħaġa oħra. Kif jista' jkun nkunu jkun kredibbli Ahmad Nejad fit-trattativa fuq in-nukleari tiegħu meta u qed qed jinsulta u jimur kontra il-poplu tiegħu stess li jixtieq id-demokrazija u l-libertà. Grazzi, Sr. Stevenson. Grazzi. President, waqt li aħna għadin nitkellmu hawnhekk u nwanna dibattiti kbar dawk li għalqu in-nies qegħdin jaħdmu bl-overtime il-biraħ għal uħames ħames tal uħames minn nies għaliex eh, għatlu ki eh, din is-sinjura eh, nedaga soltan illi suppost ġiet liberata ma xorta speċ sfat maqtula. Aħna qegħdin nħeġġu r-Russi biex kunem l-arrikament nukleari u jgħin jgħinu l-Ahmad Meġad Minaj ma dan tal-garanzija illi ħajwaqqafa u laqas ma ta' garanzija illi kunem l-osservaturi li ġu u jaraw l-impjant nukleari. Aħna irridu nkunu ħafna iktar ibsin fis-sanzjonijiet tagħna għax ġina l-unin kollungwa illi jumma jistgħu jifmu. Vielen Dank, Herr Kollege Stevenson. Als nächstes Frau Kollegin Lochbieler. Grazie, Signor Lochbieler. Grazzi President. Fil-bidu ta' din is-sessjoni, il-President Buzek għalinna illi jekk neħilsu mill-pina tal-mewt kienet xi ħaġa li aħna nappoġġaw għal reġunijiet kollha fid-dinja. Din il tip ta' sanzjoni u din it-tip ta' pina tal-mewt trid titneħħal kollox. erba każijiet tal-pini tal-mewt qed nirreferu għalihom dwar persuni li ġew kondannati għal-mewt minħabba li ħadu parti mill-protesti fil-elezzjonijiet imma meta ġew akkużati dawn diġu kan diġa qegħdin il-ħabs dawn in-nies dawn huma affarijiet li aħna rridu nappellaw. U għal ukoll il-minuri minorenni illi edin jiprotesta u kol edin jiġu kondannati għal-mewt. Għal minkejja li l-Iran firmat ħafna konvenzjonijiet inkluż dik tal-ħarsin tat-tfal, xorta waħda qegħdin jagħmlu dawn it-tip ta' ta' atti. Għalhekk ġidu nagħmlu kull ma nistgħu biex naċċertaw illi dawn il-liġijiet verament jiddaħlu fis-seħħ kif suppost. U irrit ngħid li jammira ħafna daw kien nisa u rġiel fl-Iran illi sugraw ħafna tal-li joħorġu u jipprotestaw u jiddu ħafna attivitajiet ta' protesta sabiex jappellaw għad-drittijiet tagħhom jiġu għanarati u mħarsa u għalek rridu jkollna ktar b'solidarjetà bil-kuraġġ tagħhom. Grazzi. Grazzi, signora Loħbile, se nisimaw fissam il-gruppijiet l-ewwel is-sur Kasteler. Jekk jogħġbok. Am 2. Oktober diesen Jahres ließ die iranische Polizei in letzter Minute Il-Pulizija Iranjana fit tini jum ta' Ottubru din is-sena arrestaw avukat Soltani li suppost kellu jerbaħ il-premju tal-2009 drittijiet tal-bniedem propju minn dik it-titjira kien ġej propju mill-pajjiż fejn kellu jingħata dan il-premju. Iżda il-pulizija arrestawh u rrid kwota li huma qegħdin fi stat li fi stat u marru kontra l-istat u kontra Alla u daw l-affarijiet ma għandhom xejn xjaqsmu ma Alla u ma reliġjon. Dan ifisser li l- persuni għandhom jitħallaw joħorġu barra mill-pajjiż tagħhom iżda dan mhux qed iseħħ, għalhekk hija ta' skandlu li dawn il-liġijiet tal-internazzjonali miftemin internazzjonalment qed jiġu imxekla propju fl-Iran u għalhekk għandna nappoġġaw li l-kundanna kontra l-Iran. Issa s-sur Czarnecki jekk jogħġbok. Grazzi, President, Sinjuri. Nixtieq nuża dal-ħin sabiex nesprimi t tħassib tagħna fil-situazzjoni fl-Iran, speċjalment tal-membri tal-oppożizzjoni f'kamp Ashraq fl-Iraq li kienet is-simbolu ta' rezistenza nies ta' l-Iran. Il-gvern tal-Iran għandu ma mandux isegwi iktar l-ornijiet ta' mullah. Il-reġim ta' l-Iran mandux ġejjini u għet juża s seta biex ikun hemm ta' kejs u eh, zamma tan nies ta' ċittadini tal-pajjiż. Rizoluzzjoni tal-Parlament tal-24 ta' April 2009 sejjaħ l-Iraq sabiex waqfu l-Iran biex waqfu l-tkaċija tan-nies lejn l-Iraq u għalhekk aħna nanappoġġaw dawn ir-refuġġati Iranjani. Din hija dmir morali tagħna sur President u għalhekk nittama li aħna nistaqsew lill-Presidenza kif ukoll l-ġnus maquda biex ikunu aktar involuti billi jibatu eh, tim ta' paċi biex ikun hemm iżemma tal-paċi u nivitaw li dawn is-sitwazzjonijiet ikomplu jseħħu fl-Iraq u fl-Iran ukoll. Grazzi, Als für einen... Grazie, Sur Zarneski. Al-minuta u nofs Sur Belder. Grazie, President. Mem lebda dubju li drittijiet tal-bniedem fil-Repubblika Islamika tal-Iran f'dawn l-aħħar xhur b'mod drastiku marra tal-lar. Rajna l-iżviluppi korrenti fl-operaturi ta' takkis li l-President Iranjan għandu huwa qed jakkes kull forma ta' oppożizzjoni lejn ir-reġim tiegħu il-forum kollha ta' espressjoni demokratika ġew korrotti fir-reġim. X'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea hawnhekk? Tista' tagħmel żewġ affarijiet. L-ewwel nett flimkien ma' l-Amerikani rridu nikkonċentraw fil-każi individwali ta' violazzjonijiet serji ta' dritti tal-bniedem li semmejnijom fi rizoluzzjoni u frabta ma dan rridu najdu l kulħadd mod ċar li dawn il-violazzjonijiet mumiex aċċettabbli u rridu kun hemm konsegwenzi serji għalihom. Xi kultant l-interessi nazzjonali u ekonomiċi jistgħu jidħlu fis-seħħ u għalhekk għandna naraw pragmatiżmu li jidħol fis-seħħ. Kultant xi nies jagħmlu referenza għal Atolah Homeni u għal każ relat marbut miegħu. Iżda l-Kummissjoni u l-Kunsill jeħtieġu jinjoraw il-pragmatiżmu u għandhom jiżguraw li d-demokrazija tiġi rispettata minn min kulħadd għas-sigurtà ta' ċittadini. Grazzi Sur Balder, is-Sunjura Morvaj, ndira l-kelma. Grazzi, President. Xiftit jimilu il-President Barroso kien fostna u jiena staqsejt x'nistgħu namlu sabiex nippruvaw insolvu il-problemi fil-kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem. Dan staqsejtu fir rigward il-pajjiżi Ewropej. Mijiet ta' nies ġew arrestati mill-pulizija ġew sottomessi għal proċeduri kriminali minkejja li kienu għadhom innoċenti u l-Kummissarju qal li dawn huma affarijiet inter interni u m'għandux ikun hemm interferenza mill-Unjoni Ewropea fi kwistjonijiet ta' dawn il-pajjiżi u għalhekk kif l-Unjoni Ewropea tista' tinterferixxi f'kwistjonijiet ta' pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea u mhux u mhux qed tagħmel xejn fi kwistjonijiet tal-Ungerija pereżempju li huwa stat membru u għalhekk irridu niddefendu drittijiet tal-bniedem kullimkien inkluż fl-Ungerija. Grazzi, Sinjura Morvaj. Issa Sinjura Korhola. President, l-Iran għandha rwol importanti ħafna fin negozjati ta' paċi għall il-vant nofsani, iżda sfortunatament dan mhux il-każ bħalissa. Mhijiex stat li qed ħares id dritti tal-bniedem. Biex nibdew għandna nempoġġu dubju fuq l-elezzjonijiet ta' Ġunju fej Ahmadinejad ġi elett Is-sitwazzjoni tal-drittijiet tal-bniedem marre tal-lar u wara l-2005 kien hemm numru ta' pini tal-mowt li eh, kwadruplikaw mis-snin ta' qabel. Dan huwa propju l-istat wara ċina li jagħti l-aktar pini tal-mowt. Hemm ħafna mexejja tal-oppożizzjoni li ġew mitfu għal ħabs minħabba l-viżjonijiet reliġjużi wkoll tagħhom. U għalhekk aħna nixtiequ nappoġġaw il-kuraġġ ta' numru ta' Iranjani dwar kif qegħdin jiddefendu l-prinċipji demokratiċi u l-libertà tal-espressjoni, speċjalment in-nisa tal-Iran li għandhom ruol deċiżiv wara il-dimostrazzjonijiet li kseħħu f'Teheran wara l-elezzjonijiet. Grazzi, Sur Van Dalen, jek joġmu. Mikro. Oh Voorzitter, dank u wel. Ehm, President, grazie. Reġim strett et emesċi fl-Iran. Dan huwa bbażat fuq eh, eh, interpretazzjoni er-, eh, ta' erezija tal-Koran. Jekk ma taċċettax il-tmexxija tal-Iran tintefa' l-ħabs. U għalhekk il-ħajja ta' ċittadini propju ma teżistix fl-Iran. Għandhom ħajja diffiċli ħafna u għalhekk jekk ma jaffiċċawx jekk ma jabdux l-Islam joffaċċaw pina tal-mod. Kien hemm numru ta' nis arrestati minħabba dimostrazzjonijiet li saħħu wara l-elezzjonijiet fl-Iran dawn ingħataw il-pina tal-mod. Din mhix ġusta u mhix komprensibbli u għalhekk għandu jkun hemm eh, appoġġ għal dawn in-nies li ġew imresqgħu dim il-qorti b'mod inġust ma nistawx nipaw naċċettaw l-affarijiet isejrin hekk. Allura rridu nappellaw lill kunsill u l-Kummissjoni biex jagħmlu dak kollu li jistgħu sabiex jieħdu azzjoni b'saħħitha kontra il-reġim brutali tal-Iran. Grazzi, kollega Vandal. Is-Sinjura Andrikiena. Grazzi, Sur President. Is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fl-Iran sejra għallar. L-elezzjonijiet arbitrari presidenzjali fl-Iran u l-protesti tal-massa li seħħu wara juru is-sitwazzjoni politika ta' tensjoni li hemm fl-Iran. Skont ir-rapportaturi fil-dan ir-rapportana l-Iran tinsab fl-iktar parti baxxa tal-lista fil rigward dawk il-pajjiżi li ħarsu drittijiet tal-bniedem. Ija fil-tini post mill-axar minn 175 pajis. Fostom naraw pajizi ta' Turkmenistan, Eritrea u oħrajn. Iżda l-pajis tal-Iran huwa fost lar fid-dinja, l-blogs u siti fl-internet għedin jiġu blokkati. Nafu s-situazzjoni ta' Baju li ġi arrestat u d-destin tiegħu għadu ma jafux. Għallek qed insejjaħ l kummissjoni Ewropea sabiex tiftaħ delegazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea f'Teheran sabiex tipromuovi dialogu mal-awtoritajiet iranjani fuq id-drittijiet tal-bniedem li sejrin għallar fil-pajjiż. Grazzi. Issa nitlu fas-sezzjoni KHDI Sur Higgins jekk jogħġbu. President, I fully agree with the comments. Naqbel ma' Sur Czarneski L-attakk l-lulju li għadda f'nies ta' l-Iraq jista' jiġi deskritt biss bħala attakk salvaġġ u barbariku. Setaw jinqatlu aktar nies, numru ta' nies ġew midruba, tittara l-video biex taraf x'qatt barbariku li vera seħħ hemmhekk. Il-militari ħadu pjaċir mod sadistiku billi jagħmlu l-krudeltajiet 156 persuna ġew arrestati, dawn kellhom imorru lura pajjiżhom jagħmlu strajk, kien hemm pressjoni internazzjonali wara 72 per 72 ġurnata u dik ma nistgħux naċċettawha. Dawn in-nies għalhekk huma refuġjati huma intitolati li jmorru dar u jorqdu fil-paċi f'moħħhom u jgħixu l-ħajja tagħhom ta' kuljum. Għalhekk irridu rappresentanza mek fil-pajis biex namlu tajjeb għall-azzjoni tal-Istati Uniti. Grazzi. Grazzi, Sur Higgins, il signora De Kaiser, jek euh, Grazzi, President. Tlet affarijiet nixtieq ngħid biex nżid ma' dak li qalu l-kollegi. Kollega qabli qalet li minkejja traġedi fl-Iran u r-reġim iranjan aħna għadha qegħdin nittamaw fil-ġejjini politiku ta' dan il-pajjiż u fis-soċjetà ċivili u l-assa tal-pajjiż. Għandna ma sħaqniex biżejjed naħseb li l-attakki swiċida fil-Sistan Baluxistan fil-raġun tal-Iran waslu għal numru ta' nis li mitu u ġew midruba. Aħna rridu nkunu kontra dan u rridu nappoġġaw ovvjament dawk li qegħdin jirreżistu r-reġim fuq il-pjena tal-mowt imbagħad. Aħna nikkundannaw il-pjena tal-mowt kontra l-minorenni, l-adulti jew in-nisa f'kwalunkwe pajjiż fid-dinja. Grazzi, Signora De Kaiser. Rajtu s-sur Preda. Jekk jogħġbu? Mulțumesc mult, domnule președinte. Vreau și eu să deplâng înrăutățirea situației. sur president. Jien ukoll nixtieq ngħid li jiena kontra s-sitwazzjoni fl-Iran li kien hemm mill-elezzjonijiet ta' Ġunju l-affarijiet komplow sejru għallar, marru għallar, kien hemm Eh, nis li tresqu l-ħabs minħabba l-oppozizjoni għal reġim kien hemm nis li ndibatu l-ħabs, problemi ta' libertajiet ta' espressjoni u persekuzzjoni tal-ġurnalisti. Tassib ieħor hija t-tortura u l-pjena tal-mowt li għadhom qed jiġu pratikati f'bosta ħabsijiet fl-Iran. Amnesty International dan l-aħħar batet numru ta' nis u għarfuna li kien hemm numru ta' nis li ġew matfuha l-ħabs u l-pina tal-mod propja żdiedet f'dan il-pajjiż. il delegazzjoni għandha tkun prezenti f'dan il-pajjiż biex tkun tista' tikkoopera magħna u l-ġnus maquda u għalhekk nkun qed nappoġġaw drittijiet tal-bniedem u dawk li tiġildu favur il-ħelsin. Grazzi, Sur Preda. Signora sinjura Wertner. Grazzi kollegi. Nixtieq nagħmel proposta hawnhekk. Dritti tal-bniedem, demokrazija, stot ta' drittu huma suġġetti li huma importanti wis u arġenti wis ah, issa biex noqogħdu niddiskutuhom nar il-ħamis wara l-ofsenar. Xarilu tkellimna dwar til ta' ġurnalista u l-lum edin nitkellmu dwar situazzjoni drammatika tal-Ginea ta' Sri Lanka u tal-Iran. Għanna nsibu ħina ħjar biex nkunu nistaw nitrattaw dawn diskussjonijiet tant importanti. Grazzi ħafna. Iva, nkun tajjeb jekk nżommu mal-ħin, jgħid il-President. Issa nana il sessjoni KHDI u nadil il-kelma l-Kummissarju Orban. Domnule președinte, domnilor și domnilor, permiteți-mi să încep prin a transmite Aziz President, l-ewwel nett ippermettu li nofri kondoljanzi għal dawk il-familji li kunu vittmi tal-attentat terroristiku ħat li għadda fil-provinċja ta' Palestistan fl-Iran. Il-Komissjoni Ewropea tikkondanna l-attakki terroristi kull post tad dinja u kol tikkondanna il-telfin ta' ħajiet umani u l-Komissjoni Ewropea hija imħasba ħafna għas situazzjoni ta' drittijiet umani fl-Iran u għas situazzjoni ta' drittijiet fundamentali. U meta nitkellmu dwar dan, edin nitkellmu dwar l-qtil tal-minuri, il-diskriminazzjoni ta' persuni illi jippartienu għal minoranzi fil-pajis, il-limitazzjonijiet li jeżistu li huma importanti ħafna għal libertà tal-espressjoni, qed nitkellmu wkoll ta' trattament ħażin tal-ħabsin u qed nitkellmu tal-intimidazzjonijiet u tal-oppressjoni tal oppressjoni fuq skala kbira tal-attivisti u dawk li qed eh, kontra dawk li qed jiddifendu d-drittijiet umani u dawk li jopponu r-reġim. L-Unjoni Ewropea żammet kuntatti diretti mal-Iran u rrit bil-miftuħ il-ħsib tagħha dwar l-evoluzzjoni ta' situazzjoni li teżisti hemmhekk. L-Unjoni Ewropea tagħti l-appoġġ għal libertajiet fundamentali u l-valuri universali tal-bniedem u wkoll tħoss li hija obbligata issemmi ħra kull verba illi dawn il-prinċipji jiġu attakkati jew ma jiġux irrispettati. Disgrazzjatament minkejja it-talbiet ta' kundanna min-naħa tal-Unjoni Ewropea u min-naħa tal-Komunità Internazzjonali, is-sitwazzjoni tad drittijiet umani eh, dejjem qed tkun ah, ħar mindu kienem l-elezzjoni presidenziali meta eh, fl-Ulju tal-2009. Daw l-axħar ġimgħat fl-Iran ħafna persuni kienu malqa. Waħda minn din il-persuni kom tkellimtu semmejtuha Benud Soġajje. Hija persuna li kienet minuri meta eh, għamlet dan il-suppost delitt u xorta ġit malqa minkejja l-isforzi minnaħa tal-Unjoni Ewropea biex ibidlu din is-sentenza tal-mewt. Ħafna minuri edin fil-riskju li jiġu maqtula u koll b'dan il-mod. Aħna u koll jinkwetana ħafna situazzjoni ta' seba leaders baħħaj fl-Iran illi edin il-ħabs għal iktar minn 17 il xar u edin eh, fil-ħabs bakkużi gravi ħafna spjonaċ u propaganda kontra l-interess nazjonali. L-aħħar eh, seduta fil ordi għal darboħra ġiet posposta għal eh, l-aħħar ottubru. U dawn il-persuni ma għandhomx sa issa perspettiva ċara minar ta' proċess ta' fil-rati adekwat u wara l-elezzjonijiet prezenzjali mijiet ta' persuna indbatu l-ħabs sempliċement għax partiċipaw manifestazzjonijiet u il- rati, il-kas fil-rati għaddejn, għadhom għaddejn u l-ġimma li għaddiet erba persuni ġew kondannati għal-mewt għaliex kienu implikati u partiċipaw Eh, fil-inċidenti wara l-elezzjonijiet. Fl-aħħar net nixtieq ngħid illi aħna wkoll għandna l-istess inkwiet dwar is-sitwazzjoni tad drittijiet umani. Il-Kummissjoni s-segwi b'attenzjoni kbira s-sitwazzjoni u kull darba li nistaw nitolbu l-autoritajiet tal-Iran li rispettaw l-obbligi internazzjonali li għandhom dwar il-drittijiet eh, umani. U kol skont il-patt internazzjonali tad drittijiet ċivili u politiċi u skont id-Dikjerazzjoni Universali tad drittijiet tal-bniedem. it-titjib ta' situazzjoni dwar il-drittijiet umani hija punt element principali biex l-Unjoni Ewropea tista' tqawwi id-dialogu politiku tista' tikkopera mal-Iran fil-futur. U biex nwieġe par eh, mistoqsija li għamiltuli, aħna naħsbu li l-lum il-ġurnata minħabba fil-kondizjonijiet f'dak il-pajis ma jkunx utli ħafna illi nibatu delegazzjoni eh, fġo Iran. Grazzi ħafna. Fin danke Grazzi ħafna, Sur Komissarju, u bekna l dibattitu dwar dan is-suġġett u mbagħad ikonna l-votazzjoni għal fl-aħħar ta' dibattitu. Issa imiss id-dibattitu dwar eh, Sri Lanka u għalhekk nadi il-mikrofonu lill-awturi għal-minuta. Grazie ħafna.